Jekk le, allura approvata. Issa nistgħu nibdew bil-ewwel dibattitu tagħna fuq il-ksur ta' dritti ta' bniedem, demokrazija u ta' dritt l-ewwel wieħed huwa fuq l-Iran fuq il-każijiet reċenti dwar eh, ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Is-Sur Belder, l-Onorevoli Belder, għaz biex minuti nofs. Grazie ħafna. President, il-pastor Iranian, Yusuf Arahani ħajtu edha fidej il-leader suprem, il-mexxej suprem eh, tal-Repubblika Islamika Iran tal-Iran. Is-sentenza tal-mewt eh, għaddiet fuqu għax u tela mill-reliġjon musulmana. Din hija sentenza li tmur kontra l-Kostituzzjoni tal-Iran il-leġislazzjoni kriminali tagħha u l-impenni fit-trattati internazzjonali eh, tagħha, impenni internazzjonali li daħlet fihom l-Iran. Ħamejni jkun jista eh, il-liberaħ lil Ma dan kollu din hija ħaġa li suppost saret s'issa ma saret għadha ma saretx għal kulħadd jibża qed jibża li ħajkun hemm Eh, trattament drammatiku ta' dan il-kas matul il-miliet din is-sena. Kollegi, Kunsill, Kommissjoni l-nadarkani ta' abbandonawx, eh, semmaw leħinkom, itolbu li jiġi liberat eh, mill-autoritajiet iranjani. Ġurnalista iranjan ċempilli l-bira u għadni għet nisma' l-vuċi tagħha u d-nejja għaliex l-Ewropa hija daqshekk passiva u daqshekk silenzjuża. Meta nżomm f'moħħok li narakani e, qed jirriskja li jitlef ħajtu. Aħna qed nitkellmu dwar kwistjoni verament e, taħraq e, għanna bżon li natu reazzjoni, risposta um-, umana bid ta' kollha li tmur kontra t-trittijiet tal-bniedem. Grazie ħafna sunil Velder jgħid. Il-President eh, Madam Verget. Grazie ħafna President. Illum għanna mozzjoni rezoluzzjoni fuq l-Iran huwa sitt darba li namlu dan mill-bidu ta' dan il-Parlament u għattilet darba din is-sena. Jiena naqbel ma' din ir-riżoluzzjoni, jiena naqbel mal-redazzjoni eh, u għal-klim li għanna Imma l-darboħra nixtieq najt eh, li għawek għanna eh, eh, standards doppi għawek. Bid-dinja kollha nis li qed torturati, jinqatlu ma f'ħafna pajjiżi ma qed ngħidu xejn f'dak il ma qed ninsema xejn f'dak il-pajjiżi għawek. Per eżempju fl-Iraq għadu kam intqatel Tunezin u għalli u kien innoċenti. Missieru għalli il-konfessjoni tiegħu kienet eh, saret wara tortura. Ħafna nis li qed jistennew biex jinqat biex jiġu eh, maqtula għax eh, il-President tal-Irak konferma l-sentenza nħallikom kollegi biex nġudikaw u tagħtu l-opinjoni ta' fuq dawn. Issa naddu għal l-onorevoli Kretu, Signora Kretu. Grazie ħafna. Eh, aħna eh, verament għanna konfermazzjoni tal-prassi fil-Iran fej hemm disprezz totali tal-opinjoni pubblika internazzjonali u tal-poplu tiegħu stess. Din l-attitudni l narawha speċjalment fil-gruppi minoritari reliġjużi, ehm, eh, nisa, ġurnalisti, u kwalunkwe e, e, teddida kontra l-Iran u jirriżulta f'repressjoni. Il-komunità internazzjonali eh, u rrit tħassib taħħamma l-Iran taħut um. qed jiġu limitati iżjed u jizet libertajiet ċivili u dan jiġġustifika l-azzjonijiet li qed il-komunità internazzjonali u l-Iran għandha twaqti għaf b'dawn l-abbużi. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu għall-Onorevoli Bilan. Grazzi ħafna, President. Il-persekuzzjoni tal-oppozizjoni u repressjoni bazata fuq eh, reat kim sejjaħ religjus eh, ħaqhom li ikonna namlu reazzjoni u nikkondonnawhom Għanna l-kas ta' Izirda Famer li ġi ikkundannat għal sena ħabs u design imuġu biex jiġi tizim imsawta u mem nebda ġustifikazzjoni għaliex eh, eh, ħad il sentenza Il-pajizi għandhom jagħmlu l-relazzjonijiet ekonomiċi tagħhom għall-Iran ikunu bbażati fuq l-approċċ tal-Iran lej il-prisoner ta' kuxinza inkluż inkluż il-pastor Josef Nadarkani. Allora jiena nappella l-intraprizi Ewropej biex ma jiffaċilitawx l-Iran imma li jagħmlu pressjoni bil-sanzjonijiet. B'din il-forma biss nkunu nistgħu eh, li l-autoritajiet l-bżonn li jkoperaw maġnux maquda u li jissoċċettaw li l-onfushom għal kontroll. Naddu issa għall-onorevoli Preda. Grazie ħafna, President. Għawek, bħed eh, jgħam referenza għal eh, kalpestar ta' dritti ta' bniedem fl-Irak. Tafu li jem eh, detenzjonijiet, torturi, trattament degradanti, diskriminazzjoni kontra minoranzi, kondanni tal-mewt, jina ħan fuq dar aħħar. Nafu li t-tendenza fid-dinja huwa li wieħed ineħħi E, il-pena kapitali. ħafna rezoluzzjoni ta' ġuġ maquda e, titlob li jisirek li jifqu il-sentenzi kapitali. Imma l-Iran huwa għal-izjed pajiz li izjed proporzjonandu ta' e, pieni kapitali meta tżof moħok il-popolazzjoni. ħafna drabi jinqatlu segretament u hemm kien hemm il-fuq minn 300 li ġew maqtula l-sena li għaddit u hemm anki taħt l-edali qed jiġu maqtula b'din il-forma. Jien nixtieq ninaqat mal-kollega tiegħi li jitlob li jiġi liberat il-pastor il-pastor Jusef Nadal Kani li qed jiġi akkużat b'apostasi, ġifieri li sar nisrani u nitlob li dialogu f'kwestjoni ta' eh, dialogu bej l-Iran u l-Unjoni Ewropea fuq kwestjoni ta' dritti bħalidhom għandhom jiġu trattati biex nittrattaw di kwestjoni ta' pini kapitali oħrajn. Grazie ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Xak. Grazie President, Kommissarju, kollegi, fejħan nibdew il dossier nukleari qed jibdomina l agenda politika u anki l-kampanja imma nix ninsew il-violazzjonijiet ta' dritti ta' bniedem fl-Iran dawn huma dejjem importanti, ma speċjalment meta qal meta żwieħed iżomm moħħu l-azzjonijiet tal-rebija tas sena dila. Eh, hemm kontinwament eh, repressjoni tal-ċittadini, dritti tan-nisa, eh, libertà tal-kelma, tortura u stupru fil-ħabs u rata ta' pina kapitali iżitu għalla meċċina, inklużi dawk taħt l-età, situazzjoni frankament hija serja ħafna. Meta bżon f'moħħu daw l-autorċitajiet kollha x'nistgħu nagħmlu aħna biex ngħinu lil dawn l-Iranjani kuraġġużi. Il-ġejjini tal-Iran huwa fidejhom, fidej il-poplu Irani, imma anke bil-sanzjonijiet ehm, li jeżistu, il-kumpanniji tal-ICT bazati fl-Unjoni Ewropea qed għadhom joffru servizzi ta' spyware u prodotti li permettu li jkunu jistgħu jitraċċaw il-komunikazzjoni l-awtoritajiet fl-Iran. Eh, hemm ċensura, eh, noqqas ta' ċess lejn informazzjoni u repressjoni tal-poplu li huwa faċilitat minn kumpaniji tal-Unjoni Ewropea, eh, regolamenti mhux biżejjed għandna bżonn standards fl-Unjoni Ewropea kollox, liċenzja qabel il-kummerċ u mekkaniżmu biex nobbligaw li jkun hemm trasparenza u responsabilta biex dok il-kumpaniji tal-ICT ma jimminawx l-interess strateġiku tal-Unjoni Ewropea u id-drittijiet tal-bniedem tal-propju eh, poplu Irani. Grazie ħafna, signora Sake. Issa naddu issa eh, eh, l-onorevole Laħbilla. Grazzi, President. Eh, eh, Ija eh, fil-gazzetti u fil-mezzi ta' xandi reċentement fokat fuq l-aspett nukleari mal-Iran u għatajja palek li fil-Parlament Ewropej għat nifokaw fuq il-kontravenzjonijiet, trasgressjonijiet serja ta' drittijiet tal-bnida. Ma' nix ninsewom daw il-mozzjoni ta' rizoluzzjoni verament qed titkellem dwar il-ħafna abbużi ta' dritti tal-bnidem u hemm lista sħiħa. Il-poplu tal-Iran huwa spost għal trattamenti verament krudili. Hemm lista verament twila, per eżempju, kien hemm eh, ġew sawtin studenti u nitolbu l-kodiċi kriminali għand fl-Iran biddel biex ma jkun hemmx eh, kastik fiżiku u eh, rapporti qed jgħidu li hemm sitwazzjoni li żjed u żjed eh, sejra għall-lar. Eh, hemm pattern sistematiku tal-użu tal-violenza minnaħa tal- gvern iranis konxa ta' rapporti. Għandhom permettu li l-rapporti speċjali ta' ġusma għu da għandu jitħol fil-pajis u l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni hija u koll la kumpaniji li huma reġistrati fl-Ewropa li qed jagħtu l-apparat l-tamir tekniku biex il-reġim tal-Iran ikunu jistgħu jipperseguitaw lid-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem u qed jgħinu biex jagħmlu repressjoni tal-oppożizzjoni. L-Iran qalet li qed taħdem fuq sistema ta' internet li tkun parallela, parallela għall-internet dini u ħaj jiġi operat skont prinċipi iżlamiċi, ħajkun eh, internet halal. Eh, aħna għanna nħarsu lejdan għax dan ħad tkun strument biex tippermetti li l-autoritajiet jikkontrollaw il-popolazzjoni kollha u jippermettu ċerta ċessjoniet għal-bankiera u għal-kummerċanti. Jena nikkritika l-fat li l-Europa qed toffri it-tamir ta' monitoraġġ u ta' ċensura eh, li jippermetti li dan isir. Ah, dan jfisser li daw il-kumpanniji għedin jikoperaw biex f'din il-kstur ta' dritti ta' da' jena nitlob li kullħat biex jappoġġaw l-emendi li aħna qed nofru fuq din il-linja. Grazzi, naddu issa għal nisimaw għal gruppi politiċi li pipi eh, nibdew bil-onorevoli Makoj, signora Makoj. Grazie ħafna. Fiz dan is-seklu 21 ċittadini eh, eh, qed jiġu jibatuhom fil-qrati u rridu jidu jażlu bejn dak li jemnu fih bħala reliġjon u ħajjithom. U issa dan huwa l-każ tal-Pastor Jusef Nadar Kahani li ġie kundanna tal-mewt. Il-rapport tal-Kommissjonijiet ta' dritti tal-Kumitat ta' dritti tal-bnidem tal-ġnus Mawda jgħid li l-numru kbir ta' eh, pieni kapitali anki daw pubbliċi u anki mħaġrin il-tortura u tip ta' kastigi fej jinqataw idejn u saqajn huma proċessi mhux ġusti hemm limitazzjoni drastika tal-libertà ta' espressjoni u ta' assoċjazzjoni. Dawn huma kollha affarijiet li wieħed li tieħares lihom burġenza. Jiena jiddispjaċini li l-Kunsill ta' affarijiet barranin eh, jiddispjaċini li eh, ipposponew l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet dak li xaqsam l-Iran. Għandna bżonn nibatu messaġġ iżjed ċar li m'għandniex nirnegozjaw meta għandu xaqsam id tal-bniedem. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għanda l-onorevoli Anna Gomes. Dan il-rizoluzzjoni tal-Parlament tagħti informazzjoni dettaljata dwar il-ksur barbariku ta' dritti tal nidem eh, eh, til, tortura, abbuż sistematiku ta' drittijiet ta' ċittadini irani mir-reġim tagħhom. Jiena nammira eh, s-sofistikazzjoni u u jina mmira ħafna il-kultura eh, tal-Iran u s-soċjetà tagħha imma repressjoni li qed tiġi qed tiġi użata jirrifletti l-biża li għandhom, il-biża ta' dal-gvern, nuqqas ta' leġittimità li għandhom dawk li qegħdin fil-poter, għandhom jħossu nfushom obbligati jagħmlu repressjoni tal-poplu għax ħossom nuqqas sekuriti. U r-rapporter speċjali ta' ġus maquda m'għandux aċċess għal daw il-vittmi tal sur ta' dritti ta' bniedem. L-Unjoni Ewropea tagħmel kull ma tista' forma maġinattiva għal dawk li qegħdin jiġġieldu għal eh, dritti drittijiet bażiċi ta' drittijiet ta' bniedem. ħaġa li tħassibna li intraprizi eh, Ewropej qed jissupplixxu l-gvern iranian b'teknoloġiji li jippermettu li jkunu kolom ċensura żjed fina u żjed sofistikata. Rridu nagħmlu kull ma nistgħu f'dan il-Parlament biex nkastigaw u nagħmlu eżempju minn dan il-kumpanija. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa għal Norvera Norvera Jatin Maki. Grazie ħafna, President. Għawek għedin għal darboħra niddiskutu il-ksur ta' dritti ta' minn fl-Iran. Di mill-lider saret storja li għatma nispiċaqat. Jo għalmenu hija ħaġa li aħna kontinwament mill-lider nid Il-poplu tal-Iran għandhom dritt għad dritti tal-bniedem, demokrazija u libertà. Imma l-attivisti ta' dritti tal-bniedem u ta' dritti ċivili huma arrestati Eh, il-proċessi ġudizzjari mandom xaqsmu xejn ma dawk li aħna mdorrin bihom, id-drittijiet tal-bniedem mhumiex rispettati u l-prinċipju tal-libertà tal-kelma hija ħaġa li hija violata kuljum. Jiena verament eh, nħossni verament eh, urtata li l-kwantità ta' avukati li ġew eh, arrestati eh, u perseguitati għalli provaw jgħinu l-attivisti. President, il-rebbija arbija uriet li li l-bżon tal-poplu għall-libertajiet u drittijiet ta' bnidem huma verament fondi. M'għandhomx għandhom nikkompromettu l-drittijiet tal-poplu Iran. U bla dubju li l-poplu Iran ħadd ma joħnoqlhom il-vuċi tagħhom għad-drittijiet tagħhom. Imma l-Unjoni safrattant l-Unjoni Ewropea għandha żomm din il-kwestjoni oli. Grazzi ħafna, Sinjura Jaħim Maki. Dalen. Nagħti kelma lis sur Van Dalen fissam li sijar Kjerġbok, Sir Dalen. Sir President, jekk inti ma taqbilx ma dittatorjat ta' Al-Komeni u Ahmadinejad, ovvjament daħat mu sigur in-nisa mħaġra u żaza jitalqu. U għalek fos l-Iranjani kolla, daw kolla li qalbu għal kristjaniżmu mal-aktar nis vulnerabli fil-bidu tas-sena Ahmadinejad beda kampanja kontra l-Kristjani u sejjaħ biex naslu għatmim ta' daw kolla li siru nsara. U di ma kienix eh, tedida fil-vojt. Issa Jusef Nadakan ilu fil-ħabs għal sentejġi kundanna tal-mew ta' xsar nisrani. Madwar 200 eh, persona nisrani ġiet arrestata fl-Iran, jiena nitlob l-rappresentant Oli u anki li s-Sinjura Damakani biex jihdu l-aktar miżuri stretti kontra l-Iran u u anki biex jidu pozizjoni għawja fil-Kunsil ta' Sigurta biex ir-Russja u ċina ikunu jistaw jaqblu magħna. Inna ħafna nitkellmu fuq daw l-affarijiet u issa għandna nimxu għal-fatti. Issa s Sur Murphy fissam il-gwe. Grazzi ta' sew dan huwa testament tal eh, persuni ordinari fl-Iran li minkejja repressjoni li huma tibbija minn minkejja l-eżekuzzjonijiet, it-tortura u n-nies li jittefgħu il-ħabs, il-, -ħabs, il ħabs hemm movimenti popolari kbar dwar in-nuqqasa kuntentizza ta' dawn iċ-ċittadini. Ħaddiema wkoll qegħdin nippruvaw jiffurmaw eh, trade unions indipendenti biex ikun jistgħu jirrappreżentaw drittijiet tagħhom. Anke min qed iħaddem l-allima min imexxi l-industrija tal-kampanja kimika kien hemm ukoll persuna għallima li ġiet malqa minħabba dawn it-tip ta' protesti. kell ksur kbir ta' l-Iran u din ir-reżoluzzjoni li aħna din naddu hawnhekk fil-Parlament ħafna minnhom ser jiġu jużati bħala premessi mill-mexxejja Ewropej biex jibdew azzjoni militari jew appoġġaw azzjoni militari jew nkella eh, jagħmlu sanzjonijiet li jikkawżaw dannu. Però it-trade unions ħajsaħħu l- jippruvaw jablu pressjoni fuq il-gvern Iranjan u jaffaċċjaw u jisfidaw il-gvern jgħinu l nisf għar sabiex ikun hemm bidla fl-Iran. Grazzi. Thank you. Grazzi tassew. Nati l-kelma l-sur Paxka. Grazzi tassew, Sur President. Kommissarju. Il-kwistjoni ta' reġim Iranjan kienet ila fuq l-agenda tagħna ħafna snin. Pero l-iżviluppi fil-pajjiż juru l-applikazzjoni tal-Islamiżmu radikali dejjem qed isir aktar violenti u repressjoni dejjem da tikber kontra il-difensuri tal-drittijiet tal-bniedem, studenti ġurnalisti u anki l-membri tal-familja dejjem qiegħed jikber fil-vjolenza u l-intensità tiegħu. Il-ġustizzja iranjana hija biss id aktar twil tal-reġim fanatiku jamlu jresqu l-qorti kull persuna li huma jħossu li qed jeddeta is-seta tagħhom. U għalhekk aħna rridu nsaħħu l-isforzi tagħna fil-kwistjoni tal-Iran. Jidher li jkun għandu jkun hemm żewġ direzzjonijiet l-ewwel net li niġbu l-attenzjoni tal-awtorità tal-Iran sabiex jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, id-dinjità umana, u anki il-libertà ta' espressjoni u reliġjon, u mbagħad nirrekordjaw kull każ li kunem fej kunem reati kriminali minnaħa tal-qrati, tal-ġustizja u tal-gvern iranjan u bat nresqu lejn it-Tribunal Internazzjonali Kriminali. Grazzi ta' sanat il-kelma Sur Kelly. Meta niġu għall-Iran, aħna ovvjament naraw li id-drittijiet tal-bniedem edin il-bot ħafna minn dak li suppost isir fl-Iran. mieta eżempju qed jista' jagħti dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Illum qed nitkellmu fuq is-sur Yusef Nadakani u dan huwa biss persuna partikolari. Da jista' jiġi maqtul f'kull ħin minħabba li qaleb il-reliġjon nisranija. Kulħadd irid eh, jemmen fir reliġjon musulmana fl-Iran għax inkella jista' jiġi medet bil-pina kapitali. Mara, raġel, zazuħiew, anzija ma ta' differenza. Iran isa ċina fin-numru ta' eżukazzjonijiet ta' kull sena. Uħut minnhom isiru Eh, anki fis sigrid da minkejja l-fatt li l-Iran hija msieħba għal konvenzjonijiet internazzjonali li garantixxu id-drittijiet tal-bniedem. Jien nasab li wasal iż-żmien li nieħdu ħafna iktar azzjoni u azzjoni rigoruża bħala istituzzjoni Ewropea biex nisħu fuq dan kollu u nappoġġjaw ċittadini Iranjani fil-sfida tagħhom. Grazzi. Grazzi tassew. Sur Kelly nagħti l-kelma lis-Sur Beppo. Grazzi tassew, Sur President. Il-lista ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran hija twila ħafna. L-awtoritajiet iranjani persegwitaw iż-żgħażagħ, studenti, avukati, anki attivisti ambjentali Id-drittijiet huma miksura ta' kuljum, il-libertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà ta' eh, reliġjon laqas biss jeżistu, kien hemm żieda fl-eżekuzzjonijiet fl-Iran, kien hemm eżekuzzjonijiet tan-nisa u anki tat tfal. Bl-ebda dinjità jew inkella ħnina. Hemm ukoll tortura mifruxa u aħna nafu wkoll li l-imħalfa mhumiex indipendenti l-imħalfin Aħna rridu nikkondannaw l-Iran b'termini preċiżi ħafna. Aħna għanna nitolbu li huma jwaqfu t-tortura, jwaqfu jiksru eh, id-drittijiet tal-bnidem u naħseb li liġi internazzjonali hija l-unika strument li aħna nużaw sabiex bekk intemmu din il-logħba tant perikoluża hemm limitu u ma qabżuh dan il-limitu. Grazzi tassew nagħti il-kelma sur Poreba. Sur President, ta' sekwita ħna appellajna għall awtoritajiet iranjani biex ma jkomplux bi repressjoni tagħhom kontra s-soċjetà tagħhom kemm dawk li jopponu reġim kif ukoll id-difenżuri ta' drittijiet tal-bniedem, avukati jew inkella ġurnalisti u dawk li huma persegwitat imħabba l-opinjonijiet tagħhom. Sissa kien hemm ftit riżultati U għalhekk apparti mid-dikjarazzjoni tagħna aħna napplikaw pressjoni fuq reġim Iranjan sabiex jirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u anki jagħmel sanzjonijiet għal persuni li huma responsabbli qed jiksu drittijiet tal-bniedem. Apparti minn proibizzjoni eżistenti hemm bżonn li wieħed jara x'rid jagħmel meta Eh, kien hemm buklar ta' kontijiet sabiex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' eh, ma tatix ma tkunx tista tagħmel sanzjonijiet fuq eh, nis li qegħdin jiġu persegwitati. Grazzi. Grazzi tassew sur President. Illum ir-reġim tal-Iran qed joħloq violenza, tjuża l-violenza bħala strument ta' seta li qed juża dawn l-istrumenti sabiex bekk jikkastiga lil dawk li huma qed jopponu r-reġim. Dawn qegħdin jiksru drittijiet tal-bniedem il-ħin kollu, drittijiet politiċi wkoll dawn huwa kontra kull standard politiku internazzjonali. Palissa għaddejjin għaddej bdil fl-Iran kif għaddej fil-bqija ta' dinja Jiena nemmen li meta wieħed iżżomm ma' drittijiet fundamentali tal-bniedem hija eh, il-bazi tas soċjetà minkejja reliġjon, kultura u sfond etniku jina nemmen ukoll li aħna ma nistgħux nittolleraw dawn ir repressjonijiet bla tmiem repressjonijiet kontra dawk li qegħdin jiġġieldu għal drittijiet bażiċi tagħhom jien nappoġġa bisħid din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi tassew, sanatit kelma sur Kutax. Grazzi tassew sur President, jina nishtiq. Nġbidlek l-attenzjoni a situazzjoni fl-Iraq. Dissidenti fil-fat eh, spiċċaw fil-kamp ta' xaraf kif ukoll huma u oħrajn għandhom ikunu protetti sabiex bekk imma jiġux ippersegwitati minkejja dan il-Prim Ministru Iraqin għalli jixtieq jalaq dan il-kamp. U fil-fatt is-sitwazzjoni tal-umanitarja ser tkun waħda serja jekk dan vera jisseħ. Issa għalhekk f'dan il-kuntest il-ħatra ta' rappreżentant oli tal-Unjoni Ewropea għal dan il-kamp ser tkun bla dubju eh, sinjal pożittiv il-Kummissarju għoli għal-ġnus Mauda għal refugġijati għet jamministra blaħjar mod il-personi mizmu f'dan il-kamp u anki biex jassikura il sigurtà tagħhom l-unika soluzzjoni tista' tinstab issa hija soluzzjoni paċifika. Għandi aktar nies li jixtiequ jitkellmu taħdin il-KHDI procedure imma jien ħan nipprova nakkomoda l kulħadd imma ħana mill-aħjar li nista' nagħti il-kelma Signora Jorda. Grazzi tassew mela aħna smajna ftit dwar dak li qed jiġri fil-ħabs eh, ħabsijiet iranjani li qed jiġri f'dak fid-djar iranjani u anke fit-toroq u anke fl-universitajiet. Jidher li bħalissa hemm ħafna politika kontra n-nisa fl-Iran. U jiena nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni tar refuġjati fil-kamp Ashraf. Dan il-kamp x'aktarx ħajinala ħanejna laqsu post l-ħar tas-sena u aħna l koll responsabli u għalek rridu nħarsu lej dawn eh, ser isir minn dawn in-nies, rridu niproteġuhom. Id-deċiżjoni tal-gvern Iraqin hija xi ħaġa li aħna rridu nikkritikawha. L-Aġenzija tal-Ġnus Maquda Refuġjati għandha tissejja sabiex tagħmel xi ħaġa biex tkun tista' tgħin il dawn ir-refuġjati u ttejjeb is-sitwazzjoni tagħhom. Aħna verament irridu niggarantixxi li dawn ir-refuġjati li jinsabu fil-kamp Ashraf ikunu jistgħu isibu allokazzjoni x'imkien anke bħala eh, refuġjati li għati fiċu eżil. Sur Cashman issa. Grazzi ta' sewina nilqa din ir-riżoluzzjoni, però nixtieq nagħmel nikkorreġi ħaġa partikolari. L-Iran mhix eh, Repubblika imma edha tikser id-drittijiet tal-bnidem għaliex qed tipprova telimina l-espressjoni libera u u ukoll u tamel da violenza u brutalità aħna qegħdin naraw in-nies jiġu malqa żgħażagħ ta' 18-il sena malqa da kollox għaliex kienu pereżempju omosessuali u ma wkoll għadhom qed jimmiraw l-omosessuali, transgender u ma tajhomx aċċess għas servizzi, prodotti, edukazzjoni u allokazzjoni. Pero jien ottimist għaliex minkejja dawn l-oppressjonijiet, minkejja di brutalità l-irġiel u n-nisa xorta waħda ti protestaw kontra dan ir-reġim u tama tagħhom għandha tagħti lilna tama u l-leħen tagħna għandha jitkellem għalihom. Grazzi. Thank you, Mr. Cashman. Senjor Tavares. Grazzi tassessa, Sur Tavares. Bil-ftit sekondi li għandi naser infakkarkom biss dwar ħaġa partikolari. Isem u appell, is-sur Babax li huwa professur fl-Università ta' Terran li eżamina il-vitmi ta' każi ta' violenza fl-Iraq huwa għen opponenti u ma il-konklużjoni tiegħu uħut minn dawn eh, l-opponenti ta' reġim mitu għalix i-protestaw għalek l-appell tijaj u li aħna nafu li jem kampanije Ewropej li għedin kollaboraw mal-reġim iranjan sabiex jew jiprevjenu trasmissjoni jew inkella xandir ta' ehm, kanali ta' television tal-oppozizjoni jew inkella software li joħamlu ċensura u dinja offiża għalina Issa f'dan id-dibattitu rridu ngħidu li kumpaniji li jgħinu fil-ksur ta' drittijiet tal-bniedem m'għandhomx jirċievu ċentezmu mill-flus Ewropej. Aħna nistgħu nagħmlu dan permezz tal-bażi legali li għandna, nistgħu nagħmlu aktar minn hekk. Ma nistax nifhem kif il-Kummissjoni tista' tikkastiga kumpaniji tal-li jiksru il-liġi tal-kompetizzjoni ma ma tippenalizzax il kumpanniji li qegħdin jikkollaboraw għal-ksur ta' drittijiet tal-bidem u l-oppressjoni. Għalhekk nridu nassikuraw dawn il-kumpaniji Ewropej ma rċevux ta' tal-ċittadin qegħdin ħalsu t-taxxa. Grazzi ta' Sur Antonjotski. Grazzi ta' Sur President, Njuri. Ir-reġim jafas idu meta jħoss li jgħat meddet, jgħat jiġi meddet, jew inkella eh, għandu impunità. Forsi huwa danu l-aħħar kas għandhom qed iħossu li huwa għandu impunità allura ħadd mill-pajjiżi l-oħra mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti huwa kapaċi li jikkondanna b'mod pubblika pubbliku u jissanzjona deċiżjonijiet li jieħu din hija talima għalina l-koll aħna rridu namlu dak kollu li nistaw sabiex nivitaw nkunu ipokriti u noħolqu livelli doppji. Ejja naraw li l-Unjoni Ewropea titlob l-rispetta drittijiet tal-bniedem anke għall-Iran, ma nistawx naċċettaw li aħna nistaw nappoġġaw, niffinanzjaw u anke natu grants jew miżati l-kumpaniji li appoġġaw ir-reġim fl-Iran. Aħna għandna nkunu ferm eh, trasparenti fuq il-ħsib tagħna u l-Unjon, il-Parlament Ewropew ma jistawx eh, jindirizza u joħseb kollox, pero għanna rridu nam dak kollu li nistaw sabiex insalvaw il-persuni innoċenti, kemm jista' jkun. is surri bik issa. Grazzi tas sur President, Kummissarju. Jiena nemmen li aħna rridu noqdu attenti li ma noqodux nitkellmu mod ġeneralizzat, il-ċittadini iranjani għandhom dritt tad demokrazija bla dubju u rridu nħarsu lejn eh, nitfaw l-ħtija fuq individwi dawk li jiksru drittijiet tal-bnidem, għanna nilmentaw l-Orti Internazzjonali tal-Ajja u jiderċar li ma individwa jkunu responsabli għal dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Ma xek għanna nużaw sanzjonijiet kontra n-nies, aħna qegħdin insaħħu lil dawk li qegħdin jiksru liġi prezentament u da ma jistax ikun fl-interess tal-Unjoni Ewropea, ma rridux noħolqu sanzjonijiet fuq nis innoċenti u u kontra nis innoċenti, rridu naħdmu kontra dawk li għedin jiksru drittijiet tal-bnidem, dawk li hum għandhom is-seta u għedin jiksru liġi. Il-mistoqsija kif nistgħu insaxħu is-seta demokratika fl-Iran, x'nistgħu nagħmlu biex najnu lil dawk li qegħdin fuq in-naħa tagħna u jien qed nistenna tweġiba minn tal-Kummissjoni. Grazzi. U l-aħħar kellim round għandna Sur Skinner. Grazzi ta' Sur President l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità biex waqf kull tip ta' teknoloġija qed tiġi użata biex toħloq oppressjoni fuq in-nies partikolari fl-Iran. Jekk hi spyware jew teknoloġija oħra jew software ieħor, jekk aħna nistgħu nintraċċaw is-sors tagħha, nistgħu nintraċċaw li tasal sal-Ewropa f'dak il-każ iridu ntemmuha, iridu nwaqfuha. Mhux qegħdin naraw eh, sparar fil-Libja jew hekk, għaliex l-Iran mhux ħadd turi il-brutalità tagħha fil-pubbliku. L-Iran huwa wieħed mill-aktar pajjiżi li użat brutalità anki fl-użu ta' teknoloġija biex nintraċċaw eh, dawk li protestaw. Jekk aħna ser nkunu, jekk aħna provaw nkomplu nibattu teknoloġija f'dak il-pajjiż, aħna nkunu kollaboraturi ta' dan il-pajjiż. Grazzi tassew, aħna smajna l-opinjonijiet tal-membri tagħna sa nisimgħu l-opinjoni tal-Kummissjoni. Grazzi tas Sur President, fisem ir-rappreżentanta Oli u l-Kummissjoni kollha kemm jiena nilqa' din ir-riżoluzzjoni. Nixtieq nisħaq li id-dritti is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bnedem fil-Repubblika Iżlamika tal-Iran hija waħda ħażina u sejra għallar. L-abbużi li saru mill-awtoritajiet Iranjani qegħdin jikkawżan dannu l-individu, l-organizzazzjonijiet u għedin idajfu u jqawwu il-sensazzjoni ta' biza. Il-mexja ġurnalisti, studenti għedin jiġu eh, ħarezd anki fil-ħabsijiet dan qed iseħħ l-omosessuali, in-nisa, l-artisti, dawk li jagħmlu l-films, dawn kollha mirati. L-Iran qed tkompli tinjora l-obbligu internazzjonali tagħhom u dawn in-nies m'għandhom il-ħadd fuq min iduru. Arresti frekwenti ta' min jiddefendi drittijiet tal-bniedem l-avukati, l-interazzjonijiet tal-internet, kif ukoll l-intraċċar ta' komunikazzjoni fuq il-mobiles, is-sitwazzjoni ta' minoritajiet reliġjużi, il- l-arrest ta' mexxejja politiċi u, u n-numru kbir ta' eżekuzzjonijiet huma stampa ċara ta' din it-teddida u ta' situazzjoni. Intom referejtu għal ċertu każijiet speċjali, allura permettu li natikom ftit informazzjoni rigwardan kollu. Meta aħna nagħmlu referenza għal Yusef Nadakani, aħna ninsabu fuq l-istess linja pal-Parlament. L-Iran trid tkun konformi ma' obbligi tal-drittijiet drittijiet tal-bniedem skont il-konvenzjoni kif ukoll rigward il-libertà li wieħed jemmen li jrid. Wieħed irid eh, ir-reġim Iranjan irid jeħles il-surna dakarni u jwaqqa l-akkużi. Kontrih, aħna wkoll ninsabu tal-istess opinjoni meta nirreferu għal detenzjoni tal- filmmaker u artist li jintom għamiltu referenza li għagġa par panahi u Sinjura Vafamer. Aħna nilqaw il-ħelsin ta' Sinjura Vafamer, pero għadna mħazbin rigward l-immirar tal-komunità artistika li għed teddet il-liberta u l-espressjoni artistika nishtiqu najdu l-Iran biex tqiet moratorium fuq il-pina tal-mewt u anki twaqaf kull kas pendenti kwistjoni li tħassibna hija l ezukazzjoni ta' minor ta' zaza jew minorenni anzi li ksru liġi. Ek ġara fil-fatt settembru li għadda. Sinjuri, l-Unjoni Ewropea edha hemm u edha taħdem mod attiv biex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bnedem fl-Iran. Għalhekk ippermettu li nagħtikom ftit eżempji tal-azzjoni li ħadna. Aħna nużaw diplomazija pubblika in-numru kbir ta' stqarrijiet pubbliċi din is-sena rigward id-drittijiet tal-bniedem fuq l-Iran jirriflettu l-gravità tas-sitwazzjoni xejn aktar jew inqas minn hekk. Sabiex aħna nkun nistgħu ninħu għall-pubbliku lill pubbliku Iranjan eh, dan il ta' din eh, jiġu tradotti għal farsi u mpoġġuhom ukoll fuq is-sit elettroniku. Fi Brussell u f'Teran is-servizzi tal-Unjoni Ewropea tikomplu jikkawżaw eh, u jiksbu informazzjoni u jgħaddu l-messagġi tagħna rigward din il-kwistjoni ta' ksur ta' drittijiet tal bnidem L-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus dan mill-ġdid ħad tikkonsidra riżoluzzjoni ġdida rigward il-ksur ta' drittijiet tal bnidem fl-Iran li l-azzjoni wkoll aħna nappoġġawa nirċtiju aċċess ukoll għal rapporter speċjali tal-ġnus Mawda sur xaħid li l-mandat tiegħu inħoloq fuq inizjattiva tagħna. F'April u f'Ottubru din is-sena, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin adottaw lista ta' 61 individwi iranjani responsabbli għal ksur gbar ta' drittijiet tal-bniedem, allura aħna mhux qed immorru kontra ċittadini iranjani, aħna timmorru kontra individwi iranjani. L-assi tagħhom fl-Unjoni Ewropea huma ifriżati huma ma jistgħux jivvjaġġaw hawnhekk. Fl-istess mod tas sanzjonijiet aħna informajna l-Iran li aħna l-est li nitkelmu fuq kwistjoniet ta' drittijiet tal-bniedem għal-Iran. Ipermetu li najdilkom li sfortunatament mem lebda pajis fid-dinja li jirċivi attenzjoni daqsek mill-Unjoni Ewropea daqskem jirċivi l-Iran u dan il-parlament mandux ekollu dubju dwar determinazzjoni ta' biex nippruvaw nipromuovu u najnu s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tal-bden fil iran Naf li intom għandkom dan istess tħassib ħana u nirringrazzjakom għal dan il-an. Grazzi. And I thank you. Jina nirringrazzjak, Sinjura Damanaki. Għalek kollegi, dibattitu dwar is-sitwazzjoni fl-Iran is u ser nivvotaw e kif nispiċċaw il-punt li jmiss ser niddiskutu dwar l-Eġittu, mod partikolari il-każ tal-blogger Ala Abdel Fatah. Ser nibdew bistqarrija mis-Sur Kaminski.